tal-Ebola. Għal-Kunsil Is-Sur Benedetto la Vedova. President. President, onorevoli deputati, em, Signora Kommissarju, ovvjament din l-epidemija hija ħafna eh, eh, serja qed ikollna ħafna problemi fuq livell anke internazzjonali. L-epidemija tal-Ebola qed ikollha impatt bla ebda preċedent fuq il-saħħa mhux biss fuq il-pajjiżi li ntlaqtu anke fuq ir-reġjun kollu kunsil huwa imħasseb mhux ftit imħabba il-konsekwenzi soċjoekonomika u anki s-sigurtà ta' l-pajjiżi tal-Afrika ta' dan l-inħawi tal-Afrika. Il-riskju li wieħed jiġi infettat għal residenti tal-Unjoni Ewropea u dawk li imorru f'pajjiżi mill-quta huwa baxx ħafna skont l-Aġenzija Ewropea ovvjament jekk dak li kun jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa. L-Unjoni Ewropea ħadet rwol ta' leadership ta' tmexxija meta reaġixxiet fuq l-epidemija għax il-Ministru tal-Affarijiet Barranin fil-laqgħa ta' 15 ta' Awissu kienu talbu biex ikun hemm anki miżuri fuq livell internazzjonali. Il-Kunsill Ewropew fit-30 ta' Awwissu ukoll qalu li għandhom jittieħdu miżuri koordinati fuq livell internazzjonali mill-aktar fis. Iktar koordinamentu fuq livell Ewropew u siden il-Kunsill biex jadotta affas ta' risposta sabiex is-sitwazzjoni e, wieħed jiseta' jiġildilha għalhekk x'kienu x-xogħol tagħna dwar l-għajnuna umanitarja li l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha mallow lower reaġixxaw. għajnuna finanzjara finanzjarja għal l-aġenziji tal-ġnus maquda u dawk li qed jaħdmu fis-settur tas-saħħa. Aħna verament nirringrazzjaw dawk in-nies hemm min ukoll tilef ħajtu l-istati membri flimkien mal-Kummissjoni għamlu u koll analiżi tagħhom anki l-bżonnijiet tal-assistenza umanitarja. il mekanizmu tal-protezzjoni ċivili ġi attivat wara l-intalab jagħmel dan mid-WHO anki mill- l-Uffiċċju ta' Koordinament tal-Affarijiet Umanitarji ċentru ta' risposta eh, ta' koordinament qed jaħdem 24 sija kuljum jum U press l-krizi marret tal-lar l-istati membri komplow jamlu l-almu taħħom u dejjem l-estijatu l-ajnuna, eh, il-personel mediku u anki l-esperti taħħom. Għan semmi xiftit eżempji fil-qosor. Il-Renju Unit beda jibni treatment center fi Freetown, Sierra Leone. Tminġimat oħra jirġa ikun jista jibda jaħdem l-Austria u kol il-Germania u kol edin jikuraw membru ta' WHO li għandu il-virus l-Italja u kol f'April ta' 200.000 ta' euro għal xolta ta' WHO fil-Ginea u 240.000 euro u kol ġo allokati. Iġifiri, 1.2 miljon ta' euro għal prevenzjoni u trattament għal eh, dawk mill-utam il-virus palissa għedin naraw um, il-qafas li nistaw naħdmu bih il-response framework. Għanna ċertu problemi, għandna problemi ta' aċċess kemm rizorsi riżorsi kif ukoll biex jaħdmu il-nies fil-qasam mediku. Il-Kunsil jaf li jadbaħa ħafna x'namlu. L-Unjoni Ewropea trid verament tejn biex jerġgħu jibnu sistemi ta' saħħa li daw sfaw fix-xejn mħabba l-kriżi e, dan ġab ukoll din il-kriżi umanitarja li tista' riskju għalli tinfirex iktar f'pajjiżi oħra tal-Afrika il-Kummissjoni flimkien mali li jes se tkompli tiġbor ir-rispons kollu tal-Unjoni eh, Ewropea u anki WHO dwar is-saħħa pubblika li li hija jattiva ħafna biex tipproteġi l-Unjoni Ewropea. Il-readiness plans li qegħdin hemm biex jirrispondu għal it-teddidiet l-istati membri flimkien mal-Kommissjoni qed jikkoordinaw il-mod kif jitrattaw huma f'każ li jkun hemm riskji anki cross border u dan għax hemm kumitat tal-sigurtà tas-saħħa. Il-LIAS u kol u l-Aġenzija tal missibili e problemi sanitari. l icdc u kol qed jaħdmu bisħiħ fil-15 ta' settembru kien hemm laqa ta' livelloli fi Brussell l-idea hija li tikkoordina x-xogħol kollu biex nikumbattu il-problema tal-ebola fil-Afrika tal-Punent il-laqa ipparteċib kol il-koordinatur tal-ġnus ma'uda responsabli mill-virus tal-ebola. Kien hemm ukoll ir-rappreżentanti ta' WHO u il-Medecins San Frontier, l-NGO. Min din il-laqa eh, ħareġ ħarġet iktar irrida biex ikun hemm koordinament aħjar ta' kif niġġieldu l-epidemija flimkien il-Ministri tas saħħa tal-Unjoni Ewropea se jiddiskutu il-kwistjoni fil-laqa informali li se ssir f'Milan fil-22 u 23 ta' Settembru. Speċjalment għax-xogħol li jrid u anki il-xogħol ta' follow-up. L-informazzjoni għal min ikun qed jivvjaġġa, l-evakwazzjoni medika, il-fatt li rridu verament naħdmu flimkien u r-riżorsi tagħna naqsmuhom bejnietom il-vaċċini u kol il- kontra l-ebola f'dawn il-pajizi eh, li ġew affettwati, l-NGOs biex jiġu protetti anki n-nies li qegħdin jaħdmu hemmhekk u anki biex ikun hemm iktar operat fuq livell internazzjonali biex ġifiri l ġus maquda u anki l-WHO kunu jistgħu verament jirrispondu għall kriżi Għalhekk sinjuri jiena nispera li dan ir-rapport tiegħi jagħti xhieda tal-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex tgħin eh, fl-għajnuna tagħha kemm il-pajjiżi milquta kif ukoll l-NGOs li qed jaħdmu f'dan eh, il-reġjun. Grazzi. Grazzi ħafna sal-Kummissarju Gorgieva. Grazzi ħafna, Sur President, aħna smajna prezentazzjoni kompleta ħafna minna tal-Kunsill u dak li nixtiequ nagħmlu huwa nikkontribwixxu għad-diskussjoni u nitkellem daqsxejn iktar fuq tliet punti. L-ewwel nett il din l-epidemija u naraw eżattament kif ħajkonna risposta koordinata u naraw l-approċċ ukoll li aħna qegħdin nieħdu sabiex inħarsu il-popolazzjonijiet Ewropej. Issa fuq l-epidemija fija nifisa l-ewwel nett jiena jkolli ngħid li epidemija bħal din ma rajniex qabelha bħala minħabba li hija pandemija illi qiegħda tmiss lil pajjiżi li għandhom sistemi ta' kura tas-saħħa dajfin ħafna. Fil-passat, meta kellna pandemiji bħal dawn, aħna rajna illi kienu qegħdin imissu ħafna u effettwaw pajjiżi fejn kellhom sistemi ta' kura ta' saħħa avvanzati u li setgħu jirrispondu għal din il-problema. Iżda dan mhuwiex l-istess sitwazzjoni illum il-ġurnata u naħseb illi ma kienx Ilna ma naraw epidemija bħaddi li tiddum fuq periodu ta' sek twil ta' żmien, ġifieri situazzjoni hija pjuttost drammatika jkolli ngħid. U kifet aħna e, għanna u l-koordinatur e, David Narra li huwa kompetenti ħafna illi qiegħed u jinformana u jgħidilna li mhux biss illum iżda aħna għandna xi 4906 63 kas tal-ebola u eluf ta' nies li tilfu ħajjithom ukoll. Iżda aħna qegħdin naraw nibżgħu li l-każijiet doppjaw kull li ġimgħat li ħajgħaddu u jekk aħna ħanix ħanieħdu azzjoni deċiżiva issa żgur li ħana raw li hemm tliet riski li ħajjiżviluppaw. L-ewwel nett li fil-pajjiżi bħal Ginea u Sierra Leone huma l-iktar affettwati ħajinfreġ daqshekk dan il-virus li sabiex nippruvaw inwaqfu l-firxa ta' dan il-virus ħajkonna problemi kbar. Diġà hija problema sabiex nippruvaw nwaqfu t tifrix ta' dan il-virus issa ħassir iktar diffiċli. Tieni problema problema hija li aħna mhux ħankunu f'pożizzjoni nħarsu lil pajjiżi oħrajn fir-reġjun milli jkun affettwati minn dan il-virus u l-virus jinfirex hemmhekk ukoll naħseb it-tielet riskju huwa illi iktar mandumu ma nieħdu azzjoni, iktar ħajkonna riskju kbir li l-virus jista' jinbidel. Umbat, dak li jista' jkun l-impatt ta' dan kollu aħna ma nafux eżattament xi x'issa jkun. Aħna mhux biss qegħdin nitkellmu fuq l-emerġenza tas-saħħa hawnhekk f'dawn il-pajjiżi li qed insemmu, iżda din nitkellmu fuq l-impatt fuq eh, l-sistema ekonomika ta' dawn il-pajjiżi. Ir-rati ta' tkabbir naqsu ħafna ħna inkutati ħafna fuq l-implikazzjonijiet politiċi, fuq l-implikazzjonijiet ta' sigurtà. Ejja ma ninsewx li dawn huma nies li ilhom għaddejjin mill-gwerer ċivili wkoll fis-snin design qegħdin jippruvaw jirkupraw issa jerġgħu jibnu s-soċjetajiet tagħhom u issa e, daqqa taħar toħra u dan il-virus tal-ebola issa fuq il ġdida kontra il-virus emmek fil-post stess din mhijiex kwistjoni ta' kriżi umanitarja fejn tista' tibgħat it-truppi huma jisolvu l-problema. Le, għandna bżonn ta' nies professjonisti li huma kompetenti ħafna fil-qasam ta' kura tas-saħħa li jafu eżattament x'għandhom jagħmlu f'dan il-każ tal-firxa bħal din tal-virus. Aħna għandna it-tamir għandna il-trasport ukoll u aħna nixtiequ ngħidulkom aħna x'edin nagħmlu sabiex nippruvaw niġġieldu kontra din l-epidemija tal-ebola. Naturalment aħna qegħdin ninvestu ħafna flus. Nikbrira nista' ngħidilkom li l-Kummissjoni permezz ta' 150 miljun euro qegħdin minn ta' qudiem minn dawk li l-iktar qegħdin jinvestu flus biex niġġieldu kontra din l-epidemija. Aħna rajna l-Istati Uniti kważi investew ehm, hemm stima li hemm bżonn ta' biljun euro. Għallu l-Istati Uniti, l-Istati Membri għalu li ħajinvestu xie 78 miljun euro ħafna mill-istati membri, iżda ħafna minn dawn l-istati membri għedin jiprofaw iżidu l-kontribuzzjoni finanzjarja li verament jista' jkollna azzjoni li tkun effettiva. Aperti minn hekk ħaġa aktar importanti mill-flus hija li aħna nimmobilizzaw eh, eh, teams ta' għajnuna għandna bosta laboratorju wkoll fil-pajjiżi affettwati u aħna qegħdin naraw ukoll li fil- pajjiżi għandna ħafna ċentri ta' trattament ukoll. Iżda nixtieq ngħidulkom x'kienet ir-reazzjoni għal dawn il numri eh, Oljien, għallulna Iva, tajjeb li konna numri oljien eh, mijiet, iżda għanna bżon l-luf aħna, għanna bżon nisi li t-imorru fil-komunitajiet għalli jgħinu l-nis emmek minkejja l-fatt li nafu li dawn in-nies qegħdin fir-riskju wkoll. Aħna qegħdin niffukaw ħafna fuq kwistjoni kritika ħafna, ġifieri l-evakwazzjoni medika. Għal ħafna ħaddiema fis-settur tas-saħħa meta huma jkunu qegħdin jaħsbu fuq eh, il-fatt jekk għandhom xi morru jgħinu fuq il-post jew le, huma jirriflettu daqsxejn u jaraw jekk jekk per huma jieħdu l-virus huma stess aħna nistgħu għom ġifiri aħna din naħdmu fuq sistema ta' evakwazzjoni ħalli jekk dawn in-nies li timmorru sabiex jgħinu jieħdu l-virus u koll aħna nkunu nejnu għom u l-għom trasport lura li l pajjiżi sabiex ikollhom il-kura, eċetera. Jiena naħseb illi importanti li nwaqfu b'kull mod il-possibiltajiet li terġa' jifaqqa dan il-virus il qoddim aħna kellna diskussjoni propju f'dan l-istituzzjoni ma' Tonio Borg dwar dan is-suġġett U issa nixtieq nitkellem fuq it-tielet punti, ġifieri x'aħna qed nagħmlu fuq is-sigurtà taċ-ċittadini tagħna. Aħna il-messaġġ irċivejni b'mod ċar jiena nixtieq nifred żewġ affarijiet u nitkellem l-ewwel fuq waħda l fuq waħra. Mela l-ewwel din ngħidu li aħna rridu waqfu l-virus, niżolaw dan il-virus, niġġildulu iżda fl-istess ma nistgħux niżolaw il-pajjiżi. Jiena nixtieq ngħid Grazzi kbira l Brussels Airlines, l-Air France, dawn huma kumpaniji Ewropej li l-ħin kollu għedin komplu jitiru minn l-Ewropa għal dawn il-pajjiżi. Hija xi ħaġa importanti iżda aħna ħadna miżuri sabiex naraw li dan it-trasport ta' kuljum mhux ħajwassal il-virus fl-Ewropa u tinkwetaw x'aħna qegħdin nagħmlu. Fl-istess ħin qegħdin ukoll nagħmlu xogħol kollu li aħna Eh, naħsbu li hemm bżonn sabiex nagħmlu it-testijiet fil-laboratorji li hemm bżonn fis-stati membri tagħna u qed nippruvaw ngħinu lil ħaddieħor aħna għandna faċilitajiet ta' trattament qegħdin nikkoordinaw il-miżuri ta' prevenzjoni wkoll min-naħa tagħna u qegħdin nikkomunikaw nitkellmu bleħen wieħed ħalli ma nħawdu lil ħadd. U jiena nixtieq ngħid ukoll li verament qawwew li qalbi fil-laqa li kelli nhar it-tnejn minħabba li qed nisma' leħen l-Ewropa, leħen wieħed li qed joħroġ jiena naħseb illi eh, aħna qegħdin nikkoordinaw nixtiequ nieħdu azzjoni flimkien u hekk qegħdin nagħmlu u hekk ħanamlu. Grazzi. Grazzi ħafna s-sassur xtir għal żewġ minuti. Grazzi ħafna e kif smajna minnaħat tal-Kommissjoni dan il-virus jgħat jinfresh malajr ħafna, tant qed jinfresh malajr illi skont il-WHO jista' jkun illi ħajkonna madwar 20,000 każ sal ħarta ta' din is-sena ta' dan ta' nies li huma affettati b'dan il-virus tal-ebola. Ġifieri llum għandna bżonn li konna diskussjoni responsabbli hawnhekk. M'għandniex inbeżżaw li ċittadini tagħna iżda irridu naraw illi ngħidu b'mod ċar illi l-komunità internazzjonali mhux qed tieħu bis-serjetà biżejjed il-periklu tal-virus tal-Ebola u din il-kriżi mhijiex biss problema tal-Afrika tal-Punent din hija teddida għan-nies tad-dinja kollha u għal din raġuni hemm bżonn l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni deċiżiva Jiena nixtieq ukoll nilqa dak li sar minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea, investit 150 miljun euro naturalment dawn huma passi importanti ħafna iżda nafu li mhumiex biżejjed dawn il-flus l organizzazzjonijiet li huma msieħba magħna qegħdin jibatu l-messaġġ li apparti mill-flus aħna għandna bżonn ta' kapaċitajiet ta' organizzazzjoni ħalibek aħna nkunu nistgħu niżolaw dawk li huma affettati. U jiena naħseb illi dan fil-fatt wassal għal bżonnijiet ta' provisti mediċi, ċentri ta' kura ta' s-saxħa nis li huma mħarġa fil-kura ta' s-saxħa għal dan it-tip ta' virus importanti li l-informazzjoni korretta tinata u koll il-popolazzjoni lokali ġifiri jiena nixtieq li nħeġġeġ l-Kummissjoni sabiex iżidu l-isforzi minnaħa tagħhom qed nisimgħu wkoll il-Ministri tas-saħħa ħajiltaqgħu f'Milan. Nixtieq nħeġġeġhom sabiex joħorġu bi pjan ta' koordinazzjoni tal-attivitajiet tal-Istati membri fit ta' tal-Unjoni Ewropea, Kummissjoni u l-Ġnus Maquda. L-Unjoni Ewropea għandha turi li aħna lesti li mmexxu u lesti nagħmlu minn kollu sabiex inħarsu l-ċittadin tagħna. Ma tantx l-inna ħin hemm bżonn l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni mill-iktar fisu din tkun azzjoni deċisiva. Grazzi ħafna sa Sinjura McHaven għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Nirringrazzi ħafna lill-Kummissjoni u l-Kunsill tal-li ġewwa għek u tal din qegħdin dwar il-passi li ttieħdu matul din il-ġimgħa dinja kienet ġimgħa eh, deċiżiva u għada importanti ħafna sabiex nippruvaw niġġidu kontra din il-problema. Il-Kummissjoni qalet li jista' jkun hemm xi 20,000 persuna li ħajmutu qabel l ta' tas-sena jekk nagħmlu xi ħaġa, jekk neħdu azzjoni, jekk le, dan in-numru jista' anka jirdoppja sal-aħar tas-sena aħna nilqaw ħafna dak li sar u ntqal nhar it-tnejn fi Brussell u l-aħbar illi ta' eh, li taw nhar it-tnejn li onka l-Istati Uniti ħabbru li huma lesti li jingħaqdu ma' daw kollha fuq il tal-Komunità Internazzjonali sabiex jiġġieldu kontra l-virus tal-Ebola. Aħna għanna bżon li konna sistemi u servizzi tal-emerġenza fil-kontroll. Iżda mbagħad irridu nħarsu iktar il-qoddim lejn il-ġejjin aħna nafu illi ma ħadniex azzjoni malaj bizzejiet u rridu nsaqsu lil nafusna. Għalfejn din l-epidemija hija ħafna iktar serja milli qatt rajna qabel. Għalfejn qed mutu ħafna u ħafna nies din l-epidemija ħafna iktar mill-limitu sissa u din il-marda ilna l-identifikajnija durajna bija xi 40 sena. Iġifieri għalfejn ukoll aħna m'għandniex ir rizultati li għandna bżonn minkejja riċerka li tissir u kif nistgħu naraw li niżguraw li riċerka ħat kompli anka meta din l-istorja ma nibqgħux nisimgħu biha fil-gazzetti u fuq ir-radju, jiena naħseb illi dawn l-esperimenti kliniċi li qed isiru fir-Renju Unit nittamhom li ħajwaslu għat-tilqima li tista' verament tgħin. Nixtieq eh, kif għamel il-Kunsill nirringrazzja ħafna li dawk in-nies professjonisti mediċi u dawk li marru sabiex jgħinu minnaħa tal-Istati Membri tagħna sabiex jgħinu lin-nies li qegħdin ibatu fl-Afrika. Dawn huma nies qalbina ħafna li qegħdin jaħdmu f'kundizzjonijiet diffiċli ħafna u hekk kif qalet il-Kummissarju aħna rridu nsaħħu sistemi ta' kura tas-saħħa f'dawn il-pajjiżi. U aħna jekk ħanamlu dan, dan ħajkun investiment tajjeb anka ċittadini Ewropej minħabba illi ħanħarsu anka lilna ġifieri rridu nitkellmu fuq ħalli nagħmlu issa iżda wkoll bil-perspettiva li toħodna fil-ġejjini. Fil Sinjur Deva għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President, jina verament eh, għawi eh, għawi li qalba dak li tgħid eh, l-Kummissarju. Vera importanti li aħna nkomplu bil-programm minħabba illi il-virus infirex permezz tal-laħam ikkontaminat. Jena naħseb li l-problema rridu limitawa, rridu nħedġu parteċipazzjoni tal-Unjoni Afrikana u koll f'dan ix xol li jibna nagħmlu, aħna nixtiequ li nħedġu lill-Istati Membri li jistgħu verament jgħinu lill-pajjiżi fl-Afrika, jiena naħseb illi nixtieq ngħid grazzi kbira lil ħaddimma kollha tal-kura tas-saħħa li qegħdin jiriskjaw ħajjetom sabiex jisalvaw lil ħattijħor U jiena xtaqt insaqsi wkoll il-Kummissarju jekk hemm xtilqima, tilqima fuq dak li qed jiġri fl-Istati Uniti ma taħsbux illi u aħjar li nittestjawa kemm jista' jkun din it-tilqima ħalli naraw illi neħilsu minn din il-kriżi. Grazzi ħafna sassur Gerin sa' żewġ minuti. Mela, il-fatt illi il- eh, din il-krizi ma tantx natat importanza fil-komunità internazzjonali eh, tfisser ukoll li hemm din inqas ta' strateġija u għalhekk insaqsu aħna nistaw nilqaw din l-sfida hemm ħafna nies li ġew infettati mill-virus tal-ebola u dan huwa doppju dejjem qed doppja kull eh, tliet eh, eh, ġimat. U għaddaqstant għandna bżonn illi nkunu viċinanti nkunu prudenti ħafna u hemm bżonn niżguraw illi nkunu nistgħu ikonna akkoljenza ta' elfejn il-sodda biex nkunu nistgħu niprevjeni wkoll kontaminazzjoni ġodda anki fil dawk iż-żoni iżolati mhux eh, għada imma issa illum. U għalek din is kruċali għanna għandna bżonn ta' azzjoni eh, u l-NGOs umanitarji jafu x'hemm bżonn li wieħed jagħmel u hemm bżonn għal daqstant nibatu appell lill komunità internazzjonali biex nimmobilizzaw il-mezzi kollha dawk militarju wkoll biex hekk ma jkunx eh, diskussjoni akademika biss, imma kollox ikun taħt il-kappa tal-ġnus ma' maqudu għalhekk hemm bżonn ġixxu issa u dawn iċ-ċentri x'imdaqqiet ma jistgħux ehm, jagħtu l-kura li għandhom bżonn in-nies li ġew infettati, dawn eh, jruhom il-biba ovvjament ma jistgħux eh, jilqu iktar nies U għalhekk anke fil-Liberja pereżempju sitwazzjoni hija ehm, drammatika ħafna din dan il-pajjiż is-sistema tas-saħħa issa sfaxxat u għalhekk għandna bżonn ta' risposta mill-komunità internazzjonali għax xekle eh, kull struttura ta' saħħa f'dan f'din ir-reġjun ovvjament se jisfaxxaw ukoll u għalhekk Nafu illi dan il-dizastru eh, għandu uh, impatt ukoll fuq l-attività ekonomika u għalhekk il-pajjiżi se jkunu iktar dipendenti mill-għajnuna esterna u għalhekk nixtieq ukoll ngħid grazzi lil dawk it-teams ta' tobba u ta' infirmiera u dawk il-persuni kollha illi qed isalvagwardaw il-ħajja tal-bniedem. Mr. Sanchez, Grazie, signor Presidente. Grazie ħafna, President. Aħna ma nafux kemm se jkun hemm imwiet mħabba l sistema eh, ta' saħħa fil-Afrika tal-punent ta tisfaxxa u għalhekk nafu li mhux biżejjed lajnuna biex nagħmlu nilqaw eh, epidemija bħal din kif qalet ukoll is-Sinjora Kommissarju u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha ma jistgħux biss jgħidu kien hemm bżonn niżvilupp għalhekk fi Spanja pereżempju xi hemm 74% mill-2011 u għalhekk l-għajnuna eh, għall-għajnuna miex eh, hija ġustizja hija dritt speċjalment għal dawk il-pajjiżi tal-Afrika u ma nistgħux nitkellmu biss fuq ir-risorsi li għandu dan il-kontinent Afrikan u għalhekk hemm bżonn li nagħtuhom bħala priorità x'dina sistema li teħtieġ azzjoni immedjata. Se jkollna sistema jekk le fejn se jkun hemm teddida fuq livell dinji u għalhekk hemm bżonn li naġixxu imma iktar u iktar li l-Ewropa li tant tiddefendi il-drittijiet tal-bniedem ma tarax li dija priorità u għalhekk hemm bżonn ta' ta' nies speċjalizzati, infermieri, tobba, laboratorji, taħriġ ta' tim sanitarji ta' saħħa u għalhekk eh, mhux tant il-appoġġ militari jekk nieħdu l-eżempju ta' Kuba illi sibat ehm, tobba speċjalizzati u mhux il-Stati Uniti li jibatu is-soldati għatta parsi se jappoġġaw is-sistema. Aħna rridu mhux nis militari soldati imma għandna bżonn it-tobba u ma rridux nimilitarizzaw iż-żona biex hekk ikun hemm pjan Ewropew li eh, jkunu jissosfattaw ir-risorsi, jkun sistema ta' saħħa tkun waħda effiċenti millum u ma nistgħux nittamaħ li u ma nistgħux nistennew iktar. Minuta 30. Is-sur Rivazi minuta, Sinjura. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq ngħid kif aħna imma niġġajna din l-epidemija ħażin forsi mela. Din bdiet fil-22 ta' Marzu fil-Ginea u infirxet fis-Serja Leoni, il-Liberja, Senegal u anki Niġerja issa araw ġifiri iktar minn 4.000 imma ma nafux eżattament kemm il-komunità internazzjonali ma reagisċiet malajr laqqas il-WHO koni jaħsbu li l-affarijiet se jsiru bħal qabel, inkunu nistgħu nraznuha. Imma il-pajjiżi mill-quta verament ma setgħux ilaħqu. Stat ta' gwerra il-Liberja e, il-Prim Ministru qed jgħid minn l-sistema sanitarja tal-saħħa ma teżistix. Hemm anki b'kriżi tal-ikel. Pajjiż li qed verament isseġ sefa fi xej. Iġifri dak li qed nagħmlu mhux bizzejiet, kien hemm verament nuqqas ta' koordinament internazzjonali il-ġnus ma verament li tkun hemm eh, koordinament. Jiena meta smajt il-President Obama jgħid li se jibatu tant soldati 3000 soldat hemmhekk E, umma mhumiex soldati huma 3000 persuna li se jwaqfu sbtarijiet, ċentri ta' saħħa, ma xorta mhux bizzejiet. Il-Kummissjoni wkoll tittamel l-istess. Hemm bżonn l isptarijiet ta' ċentri ta' saħħa. Jiena għandi t-tfal tiegħi li qegħdin fil-Medicine San Frontier hemmhekk. Meta jiena l-Kummissarju Borċ qal li r-riskju muxoli fil-Ewropa da ma fehem xejn dal-Kummissarju għax l-epidemija tista' tkun waħda fuq livell dinji. Hemm bżonn nifmu li l problema hija waħda verament serja. U veru ngħidu li għandna bżonn l-ajruplani li jġibu nies, imma eh, l-ebda eh, ajruplan li jista' jġib lura n-nies li jaħdmu hemmhekk li jkunu mill-quta. Grazzi. Grazie Presidente. Grazie ħafna, Sur President, eżis kollegi, l-epidemija tal-virus tal-Ebola fl-Afrika jgħet ikollu impatt qawwi ħafna f'dak li għandu xaqsam il-ħajja ta' nies. Hemm xi 2500 persuna li eh, mietu u eh, eluf li qed ikunu infettati b'dan il-virus. Aħna qegħdin naraw li naturalment, tanti hija xokkanti s-sitwazzjoni, speċjalment meta nismgħu li kun hemm xi ħadd mill-punent minn pajjiżi tagħna li kienu infettati, però aħna ma ħassejniex l-istess affarijiet u ma m'għandniex l-istess azzjoni meta meta kien ismajna b'dawn in-numri eluf ta' nies Afrikani li qegħdin imutu. Allura aħna rridu naraw eżattament kif nistgħu nassumu r-responsabilità speċjalment nġielu dawn il-kumpaniji multinazzjonali illi għandhom jassumu din ir-responsabilità jekk huma kellhom kaġun. L-Ebola hija problema soċjali u politika u mhix biss problema ta' saħħa, aħna qegħdin naraw illi dan qiegħed joħloq ħafna problemi f'din il-parti tal-Afrika u l-effetti negattivi qegħdin isiru dejjem iktar ovvji. Is-sistemi tal-kura tas-saħħa qegħdin imorru iktar lura u da issa jiffaċċjaw ukoll l-pajjiżi li jikrolaw kompletament minħabba nqas ta' esportazzjonijiet. Huma m'għandhomx servizzi sanitarji pubbliċi tajbin, m'għandhomx l-infrastruttura bażiċi, t-toroq u l-infrastruttura li hemm bżonn f'din l-istadju ta' emerġenza. Jiena naħseb ukoll li hemm bżonn li ninu l nies fuq il-livell lokali ħalibek aħna nkunu nistgħu niġildu kontra t-tifrix ta' dan il-virus. Aħna nafu li hemm ċertu problemi etniċi, reliġjużi wkoll illi qegħdin biss waslu l-iktar każijiet ta' mewt. Il-mistoqsija tiegħi din l-Unjoni Ewropea hija lesta li tħabbat wiċċa din il-problema u jekk lesta, x'lesta tagħmel? Grazzi ħafna Sassur Salvini għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, aħna nafu li għanna eluf ta' nis li timutu, me meta jmutu eluf ta' nis, għadan umu aħna, nara najdu għara, għet jġri ekku Mela dan il-virus ilu eh, inna nitkellmu fuq għal dawn l-aħħar 21 ġurnata u għandna operazzjoni eh, Mare Nostrum li qed wassal għal fatt li hemm ħafna nies ta' kuljum li għedin jaslu fi xtutna li ġejna anke minn dawn il-pajjiżi li huma affettwati mill-virus tal-Ebola bħal Senegal, bħal Liberia u aħna nafu illi iktar ma aħna nieħdu azzjoni mill-iktar fis, iktar aħjar minħabba eh, speċjalment għal dawn il-pajjiżi li ma jissemmewx fil-gazzetti Ewropej. Jiena naħseb ukoll li kien hemm min issuġġerixxa li nagħlqu l-frontieri għal dawk l-immigranti li ġejjin minn dawn il-pajjiżi illi huma affettwati mill-virus ta' l-Ebola. Aħna x'qegħdin nagħmlu minn flok ma morru ngħinu lil nies hemmhekk sabiex nevitaw li konna problemi hawnhekk. X'qegħdin nagħmlu? L-Ewropa tista' tkompli tala għajnejha qudiem il-fatt li qegħdin jaslu kull, kull jum ħafna u ħafna nis fuq xtut, fuq xtutna illi jistaw ikunu u koll għedin iġorru dan il-virus maħħom. Eh, il-problema miex problema taljana biss, jisda problema Ewropea, ġifiri jena Ja, Jagħmel sens li aħna morru niġibru lil dawn in-nies li jkunu qegħdin kważi qed jarqu f'nofs ta' baħar jekk aħna eh, maħniex qegħdin nagħmlu l-kontrollu forsi l-flus allura li qed nonfqu f'Mare Nostru maħjar ninvestu sabiex ngħinu lil dawn il-pajjiżi fl-Afrika li verament ikun nistgħu nipprevjenu li t-tfal tagħna jkunu fettati minn dan il-virus. Grazzi ħafna sa' Sur Venta għal minuta nofs. Grazzi ħafna sur President fl-Afrika tal-Punet aħna qegħdin nesperjenzaw każijiet ta' Ebola. 4500 każ, 2400 persuna tilfu ħajjithom. 160 persuna mill ħaddiema tal-kura tas-saħħa mitu wkoll minħabba dan il-virus. Mhux bizziet infrastruttura, is-sistema sistema ta' tradizzjonijiet u ta' drawiet tagħhom mhuwiex qed iwasslu għal biżżejjed informazzjoni fuq eh, din il-marda. Din hija epidemija fuq skala internazzjonali u din l-epidemija tista' taffettwana lilna fl-Ewropa aħna rridu nappoġġaw l-imsiba tagħna fl-Afrika, rridu ngħinu bl-għajnuna umanitarja u nipprevjenu li jkun hemm epidemiji ta' dan it-tip. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew hija importanti ħafna jiena nappoġġa 140 miljun euro, 150 miljun euro illi kienu investiti sabiex jgħinu lil dawn il-pajjiżi. Jiena naħseb illi birrata ta' 45 fil-mija tan nies li qed ikunu infettati li qed imutu, verament allura importanti li nieħdu azzjoni. Blajnuna tal-Unjoni Ewropea l-Afrika għandha ċans li teleb din il-problema. Sur Guerrero. No, President. Grazzi ħafna, President. Il-kontinent Afrikan ovvjament huwa karatteri huwa karatterizzat topikament eh, bħala il-kontinent tal-batija li tikkorrispondi għal realtà u għal daqstant stant għedin naraw għawnek illi dan il-verju set jolqot miljoni ta' persuni im il-faqar, hemm il-nuqqas tal-access għall-ilma, l-nuqqas tal-edukazzjoni, mortalità fost it-tfal, dan kollox jolqot miljoni ta' persuni f'dan il-kontinent. Hemm ukoll violenza armata mit-terrorizmu, hemm konflitti ċivili, gwerer ċivili, f'kull parti ta' dan il-kontinent u għalhekk hemm ħafna sfidi f'dan il-kontinent li abbanduna il-sistema ta' kolonializmu imma se tiġi kolonizzat imħabba il-risorsi u strutturi tiegħu għalhekk fuq dan il-kontinent illum hemm il-kriżi ta' l-ebola tal-virus tal ebola kif qalet tajjeb is-Sinjura Komissarju Ġorġeva għandha tliet karatteristiċi hemm it-kabbir esponenzjali ta' dawk infettati, perċentwali għolja ħafna eh, ta' 60% ta' mwiet u wkoll hemm in-nuqqas ta' strutturi ta' saħħa, strutturi sanitarji fejn dawn il-pajjiż li kieku jkun jistgħu jiffaċċjaw il-problema. U għalhekk hemm bżonn li nofru ovvjament strutturi materjal ta' mir sanitarju biex nkun nistgħu nippermettu l-għajnuna umanitarju għalhekk naħseb wasal il-waqt biex fil-Kunsill ta' Milan nkunu nistgħu nappoġġaw l-laqgħa wkoll tal-ġnus maquda u fl-aħħar mill-aħħar fl-24 ta' settembru nieħdu deċiżjoni ta' donaturi u kemtejn tal-aħħar hemm bżonn illi l-pajjiżi Ewropew ratifikaw kemm jista' jkun malajr dan il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp u hekk ikonna bżonn ta' iktar fondi biex inkunu nistgħu nsibu tarf ta' din il-problema. Grazzi. Thank you. Earlier this year I led this Parliament's work on the European and developing countries dawk il-pajjiżi ta' l-iżvilupp hemm bżonn ta' sħubija fejn il-budget ta' 600 miljun fuq seba' snin biex nsibu kulu trattament għal mart ta' infezzjoni ma tieħed. Im għax dawn ovvjament qed ikun ta' riskju għal ċittadini Ewropej naf il l-Kummissjoni tipprova tħaffef u talloka dawn il-fondi għal xi tip ta' eh, tilqim għal l-ebola u nittama illi il-kollegi jappoġġaw l-inizjattiva ħadd ma jista' jsib kura għal l-ebola waħdu imma hekk imsieħba Afrikani jkunu jistgħu jaħdmu riċerkaturi stess tagħna fuq proġetti finanzjati minna kif ukoll ma' kumpaniji bħal GlaxoSmithKline illi naħseb jiena għandhom il-potenzjal l-iktar avanzat bħala tilqim għal virus ta' l-ebola li huwa periklu għanna riċerkaturi li huma esperti il ġa fil-pajjiżi tagħna jagħmlu riċerka l prevenzjoni u kura għan il-programm diġa eh, raw kol kwistjonijiet eriċi u oħrajn għanna il-flus fil-budgets tagħna ħennużaw dawn il-flejjes tajjeb u jaslu għand fl-idejn riċerkaturi tagħna. Grazzi. Ford, there are two Signora Ford, għandek żewġ kartelluni blu. Mr. Caldo u Signora Boy. Tixtieq? Tweġeb għal mistoqsijiet tagħhom? Okay. Uh, Mr. Kamil, you have the floor. Thank you, Mr. President. Thank you. Grazzi ħafna, President. Grazzi raċċettajt il-kartellum blu tiegħi, il-kollega tiegħi. Taqbel mal-pariri tal-kollega Eva Tio illi tkellem fuq il-kontaminazzjoni tal-buxmit li wasal fil-Renju eh, Unit u forsi saqsi il-partit taħħa biex tirrivedi situazzjoni għax il-gvern taħħa kien wara il-merġa li kienem taħħa Majesties Majesty's Customs and Excise ġifiri ta' Departiment ta' Dwana u ta' Sisa ta' Renju Unit fejn hemm nies illi dini jidħlu fuq il-frontiera u qed jagħmlu tfittxija fuq in-nies illi ġejjin mill-kontinent Afrikan għax ma tifittxu dan il-bushmit. Eh, la mia kollega il-kollega tiegħi qalet li dawn il-fondi hemm bżonn jaslu fidejn ir-riċerkaturi i konsidrat jekk ġi implementat sistema biex nikkontrollaw kif dawn il-flejjes jiġu użati mir-riċerkaturi għax pereżempju fl-Italja mħafna korruzzjoni anki f'dan il-qasam u riċerkaturi ta' spiss huma suġġetti għal rida tal-baruni ta finanzjari hemm ħafna nepotizmu u għalhekk anki fir-riċerka bżonn nikkontrollaw u monitoraw eh, kif eh, kif dawn il-flejjes jiġu użat mir riċerkaturi Signora Ford, għal-replika tijak. Għal dik li għall ewwel mistoqsija għanna prinċipju ċar ħafna f'dan il-Parlament. Jekk tixtieq saqsi mistoqsija, inti saqsi lill-membru ikkonċernatu għalhekk jiena ma nistax inwieġeb il-mistoqsija li inti tistaqsi lis-Sur Diva għax u ovvjament kollega jiena nistima ħafna, però mhux jien Però se nirrispondi, se nwieġeb fuq il-kwistjoni tar rol tar renju Unit fil-programmi ta' riċerka li na qed niddeskrivi u biex nwieġeb għattini mistoqsija fuq il-ċerkaturi Italjani, ovvijament jina ma nistax nitkellem fis-sem il-ċerkaturi Italjani, il-komunità ta' riċerka tar renju Unit hija waħda mill-mexxejja biex tipprova tara u solvi u ssib soluzzjonijiet għal dak li għal mart li jittieħed illi qegħdin jipperikolaw il-komunitajiet tagħna pajjiżna per eżempju it-TB residenti għal eh, mediċini illi qed tkun iktar resistenti partijiet tal-Ewropa u lek riċerkaturi jagħmlu kull sforz il-gvernijiet tagħna wkoll. B'dan il-programm partikolari eh, huwa fond illi wkoll il-gvern qed jagħti l-flus mhux mhumiex il-28 pajjiż illi impenjaw ruħu, imma r-Renju Unit l-affarijiet bis-serjetà u hemm bżonn il-komunità ta' riċerka u xjentifika tagħna biex hekk ikomplu jaqdu dmirhom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, uh, Sur President, jina senajt pal maqalu l-kollegi tja għanna bżon ovvjament il-monobilizzaw ruħna fuq livell internazzjonali mod urġenti kontra din il-pandemija li tkun millat mill-perspettiva ta' saħħa, soċjali u hemm bżonn insaqsu għaliex ir-reazzjoni internazzjonali kienet daqseg bil-mod x'ma ħadimx dawn xhur sħaħ fejn ħadna wis żmien biex eh, nibdow naħdmu u nmobilizzaw ruħna mbagħad nixtieq eh, nilqa illi kienem eh, leħen Iva b'saħħtu bħala kummissjoni imma jiddispeċini illi m'hemmx leħen b'saħħtu ferma xfejnu l-Kunsill tal-Presidenza Taljana ma kien hemm ħadd li tkellem b'saħħtu din il-ġlieda kontra il-virus tal-ebla fis-Seminjoni Ewropea u nixtieq li dan isir. Niġi għattilet punt, l-aħħar punt, aħna nagħtu l-flus tajjeb ħafna, imma nafu il-kol imma għandhom bżonn biss il-flus. In-nies meta titkellem mal-teams tat-tobba u jiena tkellimt magħhom ma jistawx jilqaw din l-isfida mhumiex bizzejet nies għandhom bżonn ta' għajnuna loġistika reali, tanġibli, għandhom bżonn ta' staff Eh, mediku, għandhom bżonn laboratorji mobli, għandhom bżonn għajnuna tal-assistenza tal-ajruplanu għalek u ma kolla affarijiet konkreti illi aħna bħala Ewropej għanna bżon eh, nofruhom. Ma nistawx eh, nistennew nistennow illi din l-epidemija tasal fil-pajizi ġirien għanna bżon ikonna prevenzjoni f'dawn il-pajizi, per eżempju bħal Mali, bħal Ivory Coast u għal daqstant hemm bżonn niġildu kontra nagħmlu gwerra u nirbħu u hemm bżonn illi l-Ewropa tkun tista' tilqal dawn l-isfidi. Issa is-Sinjura Marina Albiol Guzman għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President Sierra Leone, Guinea, Sierra Leone, Konakri, dawn huma uh, pajjiżi fejn qed jiġġieldu kontra l-virus ta' uh, mħabba l-virus tal-Ebola u fejn qed imutu eluf minn nies u għalhekk aħna nafu dawn huma pajjiżi foqra, foqra ħafna u għalhekk l-Unjoni Ewropea l-Istati Uniti il-punent hemm bżonn jappoġġjaw din il-ġrida kontra il-virus tal-ebola. Umma meta raw eh, dan il-virus jista' jasal l-Ewropa, u mbagħad bdew jimmobilizzaw ruħhom u għalhekk ma nistgħux issa illi naraw issa bdejna nirraġixxu u għaldaqstant daqstant għad fuq dawn il ċittadin tal-Afrika wkoll għax huma wkoll eh, għax issu il-ħajja miex mandiċ l-istess valur tkun Ewropew u tkun Afrikan, imma għana rridu nitkellmu fuq it-batija ta' nies m'għandhomx benefiċċji eh, għalhekk hemm ukoll l-effett ekonomiku. U għal stant naħseb li huwa importanti illa naw il-Parlament Ewropew ma jgħidx biss eh, proset imma jgħid proset ukoll il-Kuba li qed jibgħat ukoll il-lajnuna għax huwa jibgħat hawnhekk il-staff ehm, mediku kif ukoll l-infermier u għalek Kuba qed turi li għandha solidarjetà internazzjonali. Issa l-Onorevoli Hebek għal minuta u nofs. Sir verehrter Präsident, hat Sur President, grazzi ħafna. Jena nixtieq illi nagħmel appell smajna ħafna fuq il-virus tal-ebola, fuq l-effetti tal-virus u fuq il-ħtiġijiet illi għandhom dawn il-pajjiżi. U l-organizzazzjonijiet ta' għajnuna li qegħdin attivi hemmhekk m'għandhomx biżejjed resources sabiex jgħinu U aħna verament nixtiequ li nkunu solidarji, iżda qed nitkellmu fuq ħafna affarijiet oħrajn iktar minn hekk għandna idmir illi nagħtu għad-dispożizzjoni tagħhom dak li aħna għandna d-dispożizzjoni tagħna. Il-kollegi diġà qalu illi aħna batna it-tamir militari u anka s-soldati eh, skont il-linji gwidi ta' Oslo u anka fil-ġlus muda aħna tajbjom ċertu soldati. Aħna naħsbu illi dawn huma nies illi fil-ġerarkija u fil-struttura tajba jistgħu jaħdmu tajjeb huma mħarġin ħafna u jafu huma x'għandhom jagħmlu. M'għandniex nistennew iktar jekk aħna verament nixtiequ ngħinu u nerbu din il-kriżi u traġedja katastrofika, jiena naħseb illi Dan huwa l-appell il-nati lill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea illi jkunu attivi ma nistgħux nibqgħu niddiskutu bil-kliem aħna naslu imkien aħna nafu x'jistgħu jkunu l-effetti nafu li hemm bżonn li aħna nimponu restrizzjoni kemm jista' jkun ma rridx noqgħod nerġa' nirrepeti li l-nifsi iżda nixtieq nerġa' nagħtikom dan l-appell aħna nixtiequ li nuru din nistana li aħna mhux biss irridu nintrabtu magħhom bil-ħsieb iżda anke nixtiequ illi noqogħdu attenti għal konsegwenzi u ngħinuhom. Minuta trent. Issa għal minuta u nofs is-Sinjura Melin. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Din l-epidemija tant hija gravi illi hemm bżonn nirriflettu sew fuq ir-riskju ta' pandemija fl-Ewropa. L-analiżi qed turi li knem ħafna nqasiet min-naħa eh, tal-Ewropa għal dik li għajnuna daw l-axar 50 sena l-zona sub-saharjana li hija mħalta b'korret korruzzjoni u għalhekk hemm bżonn illi għanna tlet xhur issa biex eh, mobilizzajna ruħna qudiem din il-pandemija u għalhekk qed naraw ukoll flussi migratorji mingħajr kontroll fuq il-kontinent u għalhekk hemm bżonn illi l-Ewropa tkun tista' tilqa' l-isfidi tagħha għax pandemija nukleari mhux biss hija waħda prevedibbli imma inevitabbli u għalhekk wasal il-waqt. U għalhekk anki jekk għandna xi domin ta' sisit xhur fil-Parlament għandna bżonn naġixxu għanna bżon ta' kooperazzjoni u għajnuna sanitarja bejn il-pajjiżi minn uta u l-Unjoni Ewropea biex nkunu nistaw eh, u koll najnuhom biex iwafqu s-sistema ta' eh, sigurtà soċjali hemm bżonn ta' kontrollu ukoll sanitarju fuq il-fontieri tal-Ewropa anki bejn l-istati membri stess ċentri ta' akkoljenza fejn ikun hemm staff mediku. Tajab jew le aħna hemm bżonn illi ngħidu illi jemżon ikonna pjan taħol inawnek fl-Ewropa ta' strutturi speċifiċi għal kura pluridisciplinarja. Nużaw in-nies li ma speċjalisti fil-mart li jittieħed u hekk biss l-Ewropa għadha tkun tajt illi refat ir-responsabiltajiet tagħha. Grazzi ħafna. Jekk joġobkom, għajat il-President, rispettaw l-iskadenzi motija lilkom għax jekk le se nispiċċaw ħażin bid-dibattitu li jumbat mis-swara. Issa għal żewġ minuti is-sur Hm, Grazzi ħafna sur President, iżis kollegi jiena ħdimt bħala sabib f'pajjiż li qed jiżviluppa u allura nista' nimmaġna kif il-kollegi illi qegħdin hemmhekk fuq il-postu jiġġieldu kontra dan il-virus qegħdin iħossuhom u kif il-pazjenti qegħdin iħossuhom u vera għandi rispett għal daw kollha li qegħdin hemmhekk sabiex jgħinu. Jiena naħseb li mhijiex aċċettabbli li hemm xi kollegi illi fil-fatt din jużaw din is-sitwazzjoni għal anijiet politiċi. Jiena naħseb li di verament hija xi ħaġa li kważi tqallani hija xi ħaġa li verament ma nistax nifhem anke fil-każ ta' Kuba kien sarek. Jiena naħseb illi mhuwiex sewwa illi n-nies fl-Ewropa jkunu qegħdin jibżgħu illi fil-fat jihdu din l-infezzjoni. Importanti li nejnu li l-mirandu bżonu natu il sigurta li l-daw kolla li nikkuraw li għedin nikkuraw għom tajjeb. Iċ-ċittadini Ewropej jistaw iħossu għom tajjeb u siguri minn kajja dan kollu jina naħseb li miex kwistjoni tal-ajuna umanitarja illi aħna qegħdin nejnu lin-nies hemmhekk fl-Afrika dan huwa fl-interess tagħna wkoll minħabba li hemm ħafna pajjiżi li jistgħu jfallu kompletament u jikrollaw. Hemm ħafna kriżijiet u għandna biżżejjed kriżijiet bħalissa naħseb li huwa fl-interess tagħna lkoll li nappoġġaw lil dawn il-pajjiżi u nagħmlu dak kollu li nistgħu ħalli ngħinuhom allura huwa tajjeb li Sinjura Kummissarju inti fissem il-Kummissjoni qegħdin tgħinu ħafna li ħrixtu bil-fondi u l-flus sabiex tgħinu, però jiena nixtieq ngħidilkom illi ħajkun daqsxejn ta' problema bil-baġġett tagħna fl-aħħar jiem jiena smajt ħafna drabi l-istati membri qegħdin jgħidu li rridu nagħmlu ħafna iktar fl-Ukrajna u anka fl-Iraq u anka fil-Palestina, Afrika tal-Punent, eċetera. Giovanni Lavija u oħrajn kienu qalu illi għal kriżijiet aħna m'għandniex budget biżżejjed, Iġifieri rridu nitkellmu mal-Kunsill ħalli aħna nkunu flessibbli ħalli nkunu nistgħu nieħdu azzjoni anka fil-każ ta' każijiet u kriżijiet bħal dawn. Ringrazzjak. Eh, Arena per un minuto. Issa il-Sinjura Arena, minuta u nofs, grazie ħafna, jina skandalizzata mux bissa referenza għal Kuba imma fuq il-problema ta' migrazzjoni li xuħut użaw il-virus ta' ebra biex jitkellmu fuq il-migrazzjoni minn marzu emmet San San Frontier illi eh, għallu uh, tkellmu fuq il-periklu ta' dan il-virus issa qegħdin settembru sitt xhur wara u il-virus dejjem qed uh, jikber. U għalhekk għandna bżonn naraw illi kull hawnhekk kull ġimagħtejn in-nies jiġu infettati jirdoppjaw u għalhekk speċina ħafna illi ma ġinniex u llum għandna bżonn insaqsu fuq dak li għandna bżonn nagħmlu biex inirrasnu dan il-virus. il virus u għalhekk il-Medicine San Frontier diġà għaltinna bħala NGO dak li hemm bżonn li nagħmlu hemm bżonn ta' approċċ koordinat, hemm bżonn inwasslu it-tamir ċelluli ta' izolament, għanna bżon ta' ċentri, laboratorji, għanna bżon ta' ondijiet blajru u dawn huma mezzi li sati membri għandhom fidejhom u nsaqsi u kol fuq dak li tkellimna qabel fuq il-perspettiva militari. Meta nitkellmu fuq l-armata, jina nishtiq li jkun hemm armati umanitarji illi jagħtu l-appoġġ tagħhom popolazzjoni ta' meda d diżastru u għalek mezzi kollha jkunu tajbin biex inkunu nistgħu niġġieldu kontra dan il-virus kontra din l-epidemija u nsaqsu l-Kunsill u koll il-Kummissjoni biex dawn il-mezzi jkunu a dispożizzjoni ta' dawn il-pajjiż mill-aktar fis possibbli. Grazzi ħafna. Alla parola l'onorevole Ries per un minuto. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna. Kif il-kollegi qalu minħabba l-gravità tas-sitwazzjoni, minista nitkellem fuq ċifri, kulħadd jafhom, u uh, ovvjament ma tawniex biżejjed importanza jgħidu l-esperti, speċjalment minħabba risposta tagħna tant kienet bil-mod. U Alex Majna, eh, kif President Obama, il-Kummissarju hawnhekk, il-WHO, kulħadd aħna nafu li hemm bżonn appoġġaw riċerka iva tajab ħafna imma da kollu ovvjament siħu l-ħin tiegħu kħahna għalhekk fil-Belġu per eżempju aħna għanna dawn il-ħiliet militari u ċivili biex nintervjenu eh, baġla ġifiri f'dawn is-sitwazzjoni umanitarji għanna strutturi għanna l-esperti kollha isaqsu biex ikun hemm approċċ koordinat. Jiena smajt su President inti tkellimt fit-tul fuq din il-koordinazzjoni nafu imma hemmhekk insitu b'dawn il-pajjiżi il-kollega qalet li għandha tfal tagħha hemmhekk qed jaħdmu u għalhekk għandhom bżonn għajnuna maġla mal-ewwel. Immedjatament u nalaqgħu su President aħna nittamaw illi nevitaw dan il-virus mill-Afrika jiġi hawnhekk u għalhekk imżon li nuru solidarjetà mhijiex ħaġa ta' għażla imma huwa dmir. Grazzi ħafna. Issa François Grosset. Minuta u nof, grazzi ħafna, signora Sur President, signora Kommissarju, kif qalu ħafna mill-kollegi tijaj, illum nafu kont l-previżjonijiet tal-WHO fuq l-epidemija tal-virus tal-ebola u ma pessimisti għall-axar. U ma nqux bina nifisna dan di miex problema tal-Afrika u tal-ponent biss, eh, ma tanti kbira din l-epidemija aħna kollha konċernati u għalhekk tassew hemm bżonn nimmobilizzaw ruħna issa nħaffu għax diġà tlifna ħafna żmien. Ikun faċli ħafna illi neħu għana u ngħidu illi dan il-mart qed jolqod biss kontinent ieħor mhux tagħna imma din hija krisi fuq livell dinja u għalhekk hemm bżonn aħna niddefendu eh, hawnhekk bħala Ewropej il-valuri ta' solidarietà, ta' dinjità, ta' rispett, ta' trittijiet tal-minimu għalhekk l-appoġġ tagħna għal pajjiżi konċernati huma dmir morali. U għalhekk nixtieq nisħaq l-isforzi mill-teams mediċi hemmhekk mill-NGOs fil-pajjiżi tal-Afrika importanti ħafna ħna nappoġġawhom imma apparti dawn il-valuri li tkellimt issa fuqhom imma bżonn nħarsu ċittadini tagħna minn xi eh, konsekwenzi indiretti hemm riskju iva fuq is-saħħa hawnhekk fl-Ewropa wkoll, imma hemm ukoll ta' riskju ta' destabilizzazzjoni ta' reġjun kollu kemm hu mill-alt soċjali, ekonomiku u umanitarju. L-Ewropa ma tistax ma missiex tibqa' bidejha fuq saqqa u għalhekk dan huwa dram imma l-Europa ċittadini tfisser illi l-Europa tuħod mexxija fuq livell dinji li terfa' responsabilità internazzjonali tagħha mal-virus ta' l-ebol ta' l-1976 u għalek kienet nara l-prova illi issa bżonn inħeġġu nala hawnhekk riċerka l-innovazzjoni fil-ambitu mediku din ħaġa indispensabbli biex hekk l-Ewropa turi solidarjetà tagħha. Il-virus ta' l-Ebola, apparti l-kriżi, turi li l-Ewropa għandha bżonn twassal messaġġ b'saħħitha għal pajjiżi mill-quta imma għalija wkoll. Ġil Pawnju, minuta u nofs. Iva, hemm urġenza, Sur President, kif qalu l-kollegi. 20.000 persuna vittmi potenzjali minn issa sal-aħħar tas-sena hemm bżonn ninżommu f'moħħna illi hemm miljun Afrikan illi jgħat f'karantina minħabba eh, dan id-dram minħabba din l-epidemija u għalhekk hemm bżonn illi nallokaw dawk il-miljuni kollha li tkellimna fuqhom u sen u hemm bżonn illi nużawhom l-ewwel net biex inżidu il-ħiliet ta' ċentri ta' kura li għandhom eh, ċentri ta' izolament, nibatu persuni kwalifikati, konem il-laboratorji mobli, noħolqu eh, netwerk reġjonali ta' trattament ta' kura, dawn huma kollha affarijiet li nistgħu nagħmlu u b'mod urġentina kontra porter ta' deċiżjoni fuq it-teddid transkonfinali gravi għas-saħħa u li għad konna adottajna fl-Lulju tal-2013 u illi daħet fisseħ il-6 ta' novembru ta' l-2013 u l-ek pala rapporter għet rikonoxxi dawk li huma l-urġenzi u għalek hemm bżonn li kunem laqqa straordinarja tal-Ministri tas-Saħħa biex biex nitkellmu kif nistgħu nrasnu din l-epidemija fid-dawl ta' dan il-mar transkonfinali gravi u l-Unjoni Ewropea għandna bżonn tal tagħmel inventarju ta' dawn iċ-ċentri ta' kura tattiva netwerk ta' laboratorji fuq il-patoġeni u hemm bżonn li tkun f'kuntatt minn qrib ħafna ma' ċentru Ewropew ta' prevenzjoni u kontroll tal-Mart. Sinjura Kommissarju, din hija l-urġenza li għandna qudiemna. Issa il-Sur Berder għal-Minuta il-virus ta' l-ebola b'dawn l-irdupjar eh, ta' imwiet se joħorġu mill-kontroll tagħna. Diġa l-Ewropea bdiet tmobilizza ruħ manna bżonn nagħmlu iktar u b'mod iktar urġenti biex inkunu nistgħu nipprevjenu eh, din dan il-martu għal daqstant hemm bżonn li niżviluppaw kuri għal dan it-tip ta' mart li jittihdu. ħafna drabi il-kumpaniji farmaceutiċi ma jidux eh, juru interess ma għandhomx eh, l-mezzi li kif jagħmlu liħ u għalhekk emżon illi per esempio namlu pal, minna pal til-im tal-malarja nkunu nistaw u kol namlu til-im tal-ebola. Kienem tests u kol klinici għaxem il-ħiliet permezz ta' riċerka finanzata mill-Unjoni Ewropea u finanzament bħal dan huwa kruċali u għalhekk għandna bżon nraznu l-epidemiji fuq livell lokali u dan nista' nagħmluh permezz ta' taħriġ, riċerka, ħiliet issa Fissa illi oħra meta jkun hemm mart ieħor eh, inkunu nistgħu eh, nsalvagwardaw il-ħajja tan-nies. Eh, Sur Lavija, grazzi ħafna President, Sur Komissarju, Sur Sottosegretarju, nixtieq nibda l-intervent tiegħi li nitkellem fuq dawk l-eluf ta' vitmi ta' din l-epidemija u jekk hemm bżonn ngħid grazzi, hemm bżonn ngħid grazzi lil persuni kollha li qegħdin hawnhekk u dawk li huma forsi l-tobba l-infermieri dawk kollha li qed jippruvaw jiġġieldu biex jikkontrollaw il dan il-mart din epidemija mhux biss fl-interess tal-Afrika imma fl-interess tagħna lkoll. Jiena nixtieq nitkellem fuq ir-risorsi li tnallokaw nafu illi biex nintervjenu baġla u biex ikollna tweġiba b'saħħitha għandna bżonn ta' risorsi li mbagħad huma jimmobilizzaw in-nies u t-tamir għal benefiċċju tal-persuna mill uta u però r-risorsi ma tantx huma importanti ħafna u ma tantx għandna flessibilità bisejiet biex nallokaw dawn il-flejes u għalhekk għandna bżonn nibutaw ruħna eh, biex nitħattu fuq negozjaw il-budget biex jikunem dawk il-risorsi li huma bżonjużi anki forsi eh, a ta' xi programm li ma tantxu għad daqshekk importanti meta mqabbel ma' din il-ċida kontra dan il-virus u għalhekk bħala President tal-Kummissjoni tas-Saħħa l kunsill informali ta' 22 ta' Settembru f'Milan jiena se nitkellem fuq il-ħtiġa li jkun hemm sforzi straordinari tal-28 pajjiż biex se hemm intervent koordinat b'saħħtu immedjat biex epidemija bħal din illi forsi ma tikkonċernajx issa llum imma għandha bżonn titlob intervent mingħajr ma netilfu żmien biex inkunu nistgħu niġildu jkollna prevenzjoni anki fuq il-kontinent tagħna stess. Grazzi ħafna issa ngħaddi l-kelma għal minuta u nof l-Sinjura Van Bremt. Grazzi ħafna, President, f'dan l-spazju qasir Naħseb illi uh, eh, s dak li qalu il-kollegi huwa koordinazzjoni u hawnhekk jiena hawnhekk se kota lil David Navarro il-Chief Coordinator tal-ġnus maquda għall-Ebola u qal il-koordinazzjoni salva il-ħajja tal-bnedmin u il-koordinazzjoni tfisser kura medika, għajnuna ta' tipiħor, il-lat tal-loġistika, il-ħarsim mod ġenerali U għalhekk meta u l-membri tal-Kummissjoni tlabtu lill-Istati membri biex ikollhom sforz konġunt mhux individwali ma tantx kien hemm reazzjoni ma issa fortunatament hemm bidla. L-epidemija dejjem qed issir iktar gravi. Imma issa almenu in-nies qed isaqsu fuq l-inizjattivi imma ħen italmu u ħen ġixxu forsi iktar pass fil-futur biex hekk il-Kummissjoni kollha rwol ta' koordinatur tistgħu tabdaw eh, fuq il-Parlament għax aħna hekk nixtiequ anke għall-Kummissjoni l-ċila xi ħaġa li repet tista' tagħmel fuq il-livell dinji illi ġifiri l-ħiliet tagħna li għandna fil-sati membri individwali tagħna jistgħu jinġabru jiġu koordinati biex jgħinu lil pajjiżi milquta fl-Afrika li tant għandhom bżonn. La diputata Jiménez Becerril Barrio, un minuto e trenta. Sì, eh, muchas gracias, Presidente. Grazie ħafna, President. Mela l-ewwel klim tiegħi huma klim ta' sottien ta' appoġġ għal vittmi u nixtieq ukoll nirringrazzja dawk in-nies kollha li qegħdin jaħdmu f'dawn il-postijiet biex isalvaw il-ħajja tan-nies. Qegħdin ukoll jgħinu l-istituzzjonijiet li qed jippruvaw isalvaw in-nies. Hemm Miguel Bajares il- saċerdot Spanjol li qiegħed hemmhekk mal-vittmi tal-Ebola n-nies li qegħdin imutu. Baqa fil-komunità u stess wara li ħal marda. Bżonn ikun hemm respons koordinat fuq livell internazzjonali biex l-awtoritajiet tas-saħħa jiġu mejjuna. Signuri, is-sitwazzjoni edha tmur għallar u għanda impatt devastanti fuq l-ekonomija tar-reġjun. L-emerġenza tas-saħħa kull ma tmur edha tmur għallar. Irridu naġixxu issa. il numru ta' vittmi u ta' pazjenti verament qed jikber b'tali mod li għazmisna nisibu l-kaptu. Lajnuna umnatarja importanti imma rridu wkoll nejnu b'mod b'kull mod possibbli fir-reġjun. L-importanti huwa li l-epidemija ma tinfirix. Dawn diġa pajjiżi li għaddu minn ċertu sofferenzi, imma issa se jiġu iżolati kompletament. Nixtieq ngħid ukoll fl-aħħar li n-nis qegħdin jieħdu ħsieb il-pazjenti, irridu għom, irridu nirrikonoxxu l-fatt kunu Ewropej, Afrikani jew Amerikani ma dawn huma eroj. Għad baqa nies bħalhom u rridu nirrikonoxxu dan il-fatt aħna. Aħna rridu għom. Issa il-kellim li miss. Grazzi. l-epidemija tal-ebola hija sfida dinjija globali u għalhekk fl-aħħar qed nħu nieħu gost nara l-Stati Membri u l-Unjoni Ewropea jieħdu l-affarijiet bis-serjetà kien wasal iż-żmien li jagħmlu hekk. Għandi żewġ appelli l-Kummissjoni kif ukoll l-Istati Membri l-ewwel nett hekk jiġobkom. Solvu il-problema ta' kif se jiġu evakwati n-nies li jaħdmu f'dan il-qasam fl-Ewropa B'dan il-mod biss inkunu nistgħu nibatu iktar nies biex jgħinu il-vittmi. It-tieni nispera li aħna nkunu nistgħu naqblu li il-flus li natu ma jittieħdux mill-fondi klassiku ta' għajnuna eh, ta' l-izvilup, bżonn insibu risorsi ġodda. Għax inkella ma nkunux nistgħu ngħinu dawn il-pajjiżi jerġgħu jibnu kol is-sistemi tas-saħħa tagħhom għal tul ta' zmin, hemm bżonn lajnuna tkun enormi, irridin tkun issa. Nispera li nistgħu naħdmu flimkien biex nikkoordinaw l-isforzi tagħna biex niġġieldu kontra l-kriżi. Is-Sinjura Xiri Perik, minuta u nofs. Ja? ja. Commissaris, dank u wel. Commissaris. Kummissarju, grazzi. Minn mindu faqqet il-krizi tal-ebola, kienem eluf ta' vittmi f'dawn il pajjiżi mill-quta. Qed jeduna li hemm 17 miljun li huma fil-periklu f'dawn il-pajjiżi verament ukoll qed isavru ekonomikament bżon nisaqsu li nfusna biex forsi nimmaniġja aħjar, nikordina aħjar l-isforzi tagħna l-ġimgħa l-oħra. Il-Ministru tagħna tat il-go-ahead biex tinxtara il-tilqin kontra l-ebola imma xistaw jamlu li l-gvernijiet biex jkomplu riċerka u jaġlu riċerka għal-tilqim kontra l-ebola. Għalek jena nitlob il-Komissjoni biex t-identifika fej edin il-prioritajiet fil riċerka għax dak li qed jiġri fl-Afrika jurina li il-vaċċin kontra il-virus tal-ebola għandu tkun priorità din l-aġenda tagħna fil-krisa. Issa, Sinjura Mizzi għal-minuta. Grazie, Sur President, Signora Komissarju mill-bidu tas-sena il-virus tal-ebola qatel aktar minn elfejn ruħ u affettwa aktar minn erba' telef persuna fil-liberja sierra leone guinea. ġew affettwati wkoll in-niġerja u s-senegal. għalkemm il-kummissjoni ewropea kabbret l-inizjattiva tagħha biex tagħti appoġġ u tiġġieled din il-kriżi l-isforzi internazzjonali ftit sew biex jitrażżan dan il-virus qattil. din il-problema mhix kwistjoni biss ta' saħħa iżda ta' ħajja in nies din il-kamra kif ukoll l-istati membri għandhom obbligazzjoni morali lejn il-vittmi il-familji u dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa kif ukoll lejn iċ-ċittadini tagħna li jistgħu wkoll ikunu għal riskju jekk dan il-virus jidħol l-ewropa. għaldaqstant jiena nixtieq nappella għall presidenza taljana u l kummissjoni ewropea li jagħtu prijorità massima għal din il-problema ta' ħajja u ta' mewt u jorganizzaw mill-aktar fis laqgħa straordinarja biex twieġeb għal din il-kriżi. għandna bżonn miżuri konkreti bl-appoġġ ta' kulħadd biex ma nħallux din l-epidemija tinfirex aktar ma nistennewx li jibdew imutu n nies fl-ewropa biex niċċaqalqu imma nagħmlu dak kollu li hemm bżonn issa biex l ebola tinqeret minn ġol afrika u niżguraw li qatt ma tmiss lill pajjiżi tagħna. Grazie. La parola all'onorevole Chienge per un minuto. Il-kellim li jmiss għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Mem lebda pajis li għandu jitħalla waħdu, specialment meta tiffeċċja il-problema tal-ebola. Imma qed naraw ġifiri kif nistgħu nelbu e, biss biex ikun hemm xogħol fuq livell internazzjonali. M'għandniex noqogħdu naħsbuha fuq dan għalek nara qed naraw ukoll struttura kemm fraġli tal-sistema e, tal-saħħa ta' ħafna pajjiżi tal-Afrika. Dawn il-pajjiżi li huma mhumiex żviluppati Għalhekk politika ta' kooperazzjoni u ta' żvilupp tal-Unjoni nkunu nistgħu kintu spin tal-qudiem nkunu nistgħu nevitaw kriżi pal di. Anki l-kriżi tal-nġildu eh, kontra l-faqar li hija priorità. Bżonn li noħolqu strutturi ta' sptarijiet li verament jaħdmu f'dawn il-pajjiżi anki fis-settur tal-edukazzjoni huwa importanti. Pajjiż bħal-Liberja e, e, parti kbira tal-kapitali taħda fil-kwarantina x'memx struttura ta' ċentri tas-saħħa jew ta' sptarijiet tajbin. E, ovvjament il benesser tal-umanità huwa importanti dan huwa fl-interess tagħna l Grazzi. Passiamo ora al carcere di AI. Per un minuto vi ricordo il tempo. Antkom bis minuta fakkarkom. Il-sur Nikolaxik. Grazie Presidente. Uh, drahe, eh... Grazie Presidente. Mannix traduzzjoni palissa. Moru, stredoveku je to niečo, čo môže zlikvidovať fungovanie. Grazie, President. Aħna l-epidemija tal lebola nistaw nqabluha mal-pesta Forsi tiftakru li kienet ġabet ħafna pajjiżi fuq, fuq arkub tehom. Iċifiri, nafu li ħafna pajjiżi f'dan ir-reġjun se verament qegħdin issa fuq arkub tehom nafu li il-krizi edha tikber b'tali mod li huwa esponenzjali wkoll. Għalek hemm bżonn verament li xjentifiċi jsibuna l-kura vaċċin l-Unjoni Ewropea trid taħdem iktar bisħieħ biex u kol toffri soluzzjoni għal kriżi mux biss pala prevenzjoni imma irridu nuru iktar solidarieta irridu nifmu aħjar li hawnhekk huwa eh, l-ħajjiet tan-nies li qegħdin nitkellmu fuqhom. Is-sur Negresku. L-Ebola issa laqtet iktar minn 3000 persuna, 3000 persuna tilfu ħajjithom. Ħafna oħrajn ovvjament ħadu il-marda. Is-sitwazzjoni hija serja, qed nitkellmu fuq nies mhux biss fuq figuri Jiena nishtiq nesprimi it-tassib tagħna fuq il-marda, fuq il-virus. Hemm bżonn li naħdmu mal-imsieħba internazzjonali u nifmu kemm hija serja s-sitwazzjoni l-Unjoni Ewropea għandha tkun dik li tmexxi x-xogħol ta' għajnuna. Irridu l-Unjoni Ewropea trid ukoll eżattament tara kif taqdir wol tagħha anki meta nqisu il-futur <laughs> il-fat li memx ħafna fondi għal fil-fond tal izvilup kif se nsolvu allura dawn il-problemi meta huma problemi li huma il-flus, rridu naġixxu kontra l-ebola tajjeb li l-Kummissjoni hija impenjata imma minn fejn ġejjin il-flus. Nixtieq nirringrazzja l-isforzi tal-NGO speċjalment ta' Medecins Sans Frontier. Grazzi ħafna. Uh, eh, associamos àqueles que consideram esta epidemia que ameaça assumir proporções eh, pandémicas. Grazie, Sr. Presidente din il-marda u din il-mxija hija important hija perikoluża ħafna, hija teddida ħafna kbira u apparti din it-teddida dak li huma importanti il-potenzi eh, imperialistiċi komplu jirrappreżentaw eh, flagġel flagell kbir soċjali umanitarju fl-istorja tal-lum. Għanna sierra Leone, il-Nigeria, il-Ginea, dawn un pajjiż li ġew mill-quta minn dawn minn dan minn din il-marda u daw qed jiġu mmexxija mill-kolonjalisti. F'dan il-waqt m'għandhomx kondizzjonijiet biżejjed biex huma jiffaċċjaw dil-problema tal-epidemja. L-Istati Uniti u l-komplement tad-dinja għandhom id-dmir li jgħinu fil-kontroll ta' din il-marda u nirrepeti il-differenza bejn l-Istati Uniti u r-Repubblika ta' Kuba li tibat il-tobba, eccetera. Issa l-Onorevoli Juber, grazzi President. Aħna smajna minn Surbozja fis smiħtana tagħna waqt il-Kumitat tagħna u smajna l-messaċ li għanna bżon iżjed investiment u riċerka, ma jinnasab li huwa deplorabli u kondannabli li meta niġu għal-finanzjament ta' tweġiba bħal dizastru bħal dan li l-Kommissjoni għandha toqgħodda seklura finanzjarjament. Orrajt, issa l-azzjoni għed qed titħed issa ħjar tat mill qatt imma rridu nitarmu l azzjoni tal-futur u tal-argumenti populisti kif kollega tiegħi diġa qal ma jenx għas-pazjent wieħed biex isalva mill-madda tal-ebola rridu nassiguraw li fil-futur nkun nistgħu nwieġbu aħjar għal epidemika bħal din. Allura fil-futur ejja ma noqodux bil-qeda ma namlu xejja nifaċċew situazzjoni issa u ejja ninvestu fil-riċerka u l-investiment. Dan huwa l missaġġ li ġej mill-Kumitati kollha tal-Parlament illum. Ej investu wkoll fil-futur. Grazzi ħafna, Sur Tolledge. Grazzi. Waqt li qegħdin nifacċaw din il-marda kifra tinfirex u l-problemi jigravaw aħna l-koll maqudin flimkien biex nejdu kemmi kera situazzjoni u kif aħna nselmu li dawk li qegħdin fil-qasam tas saħħa u assolutament kruċjali il-politikanti jagħtu tweġibid diretti u jkunu ċari u jgħatu miżuri effettivi biex aħna l-koll nkunu wara dawk in-nies li qegħdin jiġġieldu din il-marda terribli u naħseb iktar minn kull ħaġa aħna l-kollha nkunu maqudin billi namlu t-talb ta' nibatu t-talb tagħna l-aħjar u l-iktar xewqat tagħna minn qalbna waqt dan iż-żmien kiefer għal annis mill-quta. Dak kull messaġġ minn għandi llum. Grazzi. U issa il-kelma lill-Onorevoli Void. Void skużawni jgħet l-onorevoli Void. Kummissarju, jina għandi mistoqsija speċifika fuq it-tret punt li semmejt. Kont tajt li l-virus hemm bżonn jiġi eh, miġġielet u iżolat. Allura aħna kontenti unar eh, bil-klim tiegħek u naraw, eh, qed naraw illi illi jekk irridu nkunu nafu jekk hux responsabbli jew irresponsabbli jekk jitwaqqafx il-virus ikun fej ikun jekk hux Pariġi jew Brussell pereżempju mbagħad ikun noqogħdu ninkwietaw fuq pajjiżi oħra. Allura mistoqsija tiegħi in-nies qed jiġu eżaminati hemm xi mekkaniżmu kif nistu kif nistgħu neżaminaw in-nies meta meta jaslu fl-ajruporti titjiriet eċetera fl-Ewropa inkella jiena naħseb ilkoll naqblu fil-din il-Kamra illi di mhix kwistjoni populista għax jekk ma naġixxux fil-watt u jekk il-virus jippermettiluħi li jidħol fl-Ewropa, allura mbagħad ikunu problemi ferm ikbar. Grazzi. Is-Sinjura Dejli. svim onim ljudima koji nesebično danas Grazzi insellem il dawk in-nies li qegħdin jaħdmu fuq l-art u minn fuq fuq qudiem fejn qegħdin jidru dawn fejn qed tidher din il-marda tal-Ebola, azzjoni hemm bżonn tittieħed biex nipprevjenu u ma nħallux li titmex timxi jiżjed din il-marda. Għandna problemi ikbar meta aħna f'daqqa waħda nkunu iffaċċati minn madda malajr kif ġara dan il-ftan il-watt għanna nuqqas ta' koordinazzjoni f'dan il-qasam, mhux biss fih dan l-Unjoni Ewropea, imma ferm iktar b'mod serju fuq livell iktar wiesa. Għax din saret issa problema globali, ovvjament miex eh, problema fl-immedjat għall-Europa, imma hija problema għax aħna għanna bżonn nejnu l daw in-nies u rridu u ma rridux inħallu illi tibqa' eh, tinfirex din il-marda il-kellimni jmiss. Grazzi, President. Għanna bżon esperti, għanna bżon tobba u soldati li lesti li jservu għax dak li għanna fil-Afrika fil tal-Punent miex ħaġa xi battalja li għandna li nistgħu nirbħu, ma nistgħux sempliċement ngħinu lin-nies għax inkella nkunu qegħdin ngħinu il-gvernijiet fil-Liberja f'Sierra Leone. Allura in-Nazzjonijiet Uniti u l-Unjoni Ewropea jridu jimxu biex jgħinu fuq l-isptarijiet, it-tobba, esperti, mediċini li jistgħu jgħinu l-paramediċi wkoll. U barra minn dan aħna rridu naraw li l-pajjiżi jkunu qed jisparaw. Allura biex bekk ma narawx din il-marda tinfirex iktar. L-onrevoli jakimati. Grazzi, President. Waħda mill-perikli mil iktar kbar fid-dinja l-Unjoni Ewropea u l-organizzazzjoni toħra dinija hija hija xi ħaġa li illi marawx eh, fil-limiti kollha tiegħu. Dan il-virus li u l-mod kif qed jinfirex irri għandna bżonn koordinament biex ngħinu il daw l-entitajiet il-ħu jider m'għandix li għandha biżejt riżorsi biex tiffaċċja u taħdem kontra dan il-periklu din l-organizzazzjoni l-ħu u organizzazzjoni toħra jridu jikkoperaw bejnietom biex bekk aħna jkollna biżejjed rizorsi biex nissirtu kontra dan il-periklu. L-aħħar intervent. Qabel konklużjoni il kallim li jmiss. Fissem il-moviment ta' 5 Stelle jina nixtieq nagħti solidarjetà lil familji u l-persuni li id ħajjithom xajjitom dawk il-persuni li qegħdin li mietu li qegħdin imutu b'din il-marda. Umbagħad il-Parlament ta' 150 bil miljun ta' flus pubbliċi biex jiġu ċeniljat il-lejn e, e, biex biex aħna e, niġildu din il-marda. Nixtieq ukoll insaqsi favur li fuq l-Italja kemm jista' kif tista' tkun il-kawża ta' dejjem ser ta' flus u truffi illi dejjem jitfgħu li kraħ fuq l-Italja. Grazzi, issa l eh, kallimni misra ħames minuti l kummissarju Jien nixtieq nirringrazzja l kulħadd li tkellem illum f'dan id-dibattitu, nixtieq l-ewwel ħaġa nibda mill-mistoqsija ta' jekk l-Ewropa aġixxiet mill-malajr min-naħa umanitarja il-tweġibi iva. Aħna konna l-ewwel biex natu appoċ finanzjarju u biex nibatu il-personal tana stess, it-tobba, eccetera, u għedin jirriskjaw ħajjitom emmek biex aħna konna l-ewwel biex l attenzjoni fuq dan il-Mart u aħna minn Marzu li għadda sa minn meta bdiet b'mod ripetut minn naħa umanitarja messaċ ċar ħafna, din hija ħaġa serja, irridu naġixxu b'mod koordinat. Fawissu u diġà flimkien mal-ħu mal-Organizzazzjoni Dinija tas saħħa aħna avviċinajna e, e, ħsieb l imsieħ Batana fl-Istati Membri biex jibdew il-mekkaniżmu biex joffru appoġġ mediku lil daw il-komunitajiet ħafna drabi aħna fil-komunità umanitarja insibu ruħna b'mod illi aħna ikolna inkwiet, aħna nis-sens nindunaw li jem periklu, qabel ma dal-veru periklu jiġi mifum mill kumplament tad-dinja. Imma, Iva, il-Komunità Internazzjonali kollha kemm hi ma kienx maġla biżejjed biex twieġeb u triaġixxi għal din il-marda permezz ta' rilax ta' tobbajċe u e, mediċi oħra. Anka il-tobba l-MSF. Domna, anka biex nkun jena ċar e, e, onesta, e, anka il-ħu damet biex ftit biex tirinduna bil-serjetà ta' din il-problema, nixtieq infaxħar l-istati membri tagħna għax fl-aħħar ġimgħat aħna rajna tiftix per eżempju l-Awstrija b'tamir protettiv l-Italja, e, e, b'sbtar fuq il-post, ir-Renju Unitu Franza ċentri ġodda li għandhom jinfetħu u ħafna sodot iżjed. L-Ungerija e, assistenza oħra fuq il-post. Spanja, un unit ta' emerġenza f'Sierra Leone, eccetera, eccetera, l-istorja tkom, il-lista tkompli, u għanna ħafna personal, anka militari, l-lum u għada li għedin ħarsu biex jaraw kif jistaw jikontribwixxu biex jimexxu kap, ikollhom kapaċitajiet ta' evakwazzjoni jekk hemm bżonn għal raġunijiet mediċi. Imma wkoll b'mod wiesa għall-evakwazzjoni, għall-kapaċità ta' evakwazzjoni. Allura ħna issa fl-axħar qed insibu b'mod globali mobilizzazzjoni ċaqliq. Imma aħna rridu nibqgħu iffokati għax dak li għandna qudiemna fid-dinja tal-lum huma kriżijiet li jikkompetu ma' xurxin għall attenzjoni u għar riżorsi minar ma nitkelmu fuq l-ebola, aħna għanna għanna tlet emerġenzi fuq il-raba livell. Għanna erba emerġenzi ta' tiret livell. U jien nishtiq nirrifletti immedjatament l-dawk li qalu li aħna rridu noħol u iżjed flessibilta' bħala budget biex nidderiġu budgets malajr fuq il-post fejn azzjoni bikrija hemm bżonn biex biex eh, biex aħna nwieġbu għal periklu ta' ħajja, eċċetera. Aħna rridu naħdmu fuq il flessibilità bitweġiba għal iktar fragilità fid-dinja kemm jista' jkun malajr. Jiena ġek mitluba wkoll dan il-virus kif dan il-virus qed jinfirex. Dan isir permezz ta', ta xadini, tipi differenti ta' xadini, korkju, korkju pajs, gorillas, ecc. u ċimpanzis. Imma isna jisu memx periklu għal kumplament tad dinja għal bqija tad dinja għax hemm dan il eh, din l-imxija limitata un bat imut il-virus allura minn meta ikollok problema sa' kemm niġi Ewropa dan il-professjoni medika qed tajt li m'hemmx periklu. Mistoqsija diretta oħra smajt dwar dan il-ftuħ ta' vjaġġar ux ta' riskju għall-Ewropa. L-ewwel ħaġa ħanejt xi ħaġa illi forsi tafu jew ma tafux illi l-MSF il-Medicine San Frontier mandom lebda kas ta' personal internazzjonali tagħhom mil qut mill-ebola u taw etinem hemm fin-nofs ta' kollox fil-qalba tal-problema ġifiri l-ebola hija kontrollabbli. Tista' trid taħsel idejk, tista' netizza ruħek qabel tirkeb l-ajruplan, u naraw ukoll il-kumpani tal-ajru xedin jagħmlu. Irridu nieħdu prekawzjoni, miżuri ta' prekawzjoni b'saħħithom ħafna u m'għandniex għalfejn noqogħdu ninkwitaw minħabba dan il-kanal ta', ta komunikazzjoni lejn l-Ewropa. Al kontrarju, jekk aħna nieqfu milli nibatu tobba u għajnuna medika fuq il-post, fuq il-postijiet l ktar perikolużi, in-nersijiet tagħna u għallu jekk inwaqfu dan allura l-epidemija l-epidemija tisplodi iżjed u mbagħad il-periklu għalina u tista tista tkun ta' periklu għalina. Għax inqas ma niġġildula iktar il-periklu. Aħna talbuna u kol fuq vaċċini u riċerka li għadha d-dejja. Bħalissa dan huwa aggressiv ħafna l-użu ta' dak kollu li ġi żviluppat bħala trattament u vaċċini qed isir biex bekk ngħinu lin-nies li ġew infettati imma jankunu ġusti u ċari hemm limiti fuq il-kwantitajiet nistgħu ngħinu lil kulħadd il-jum il qutilhom tweġibi għalija. Għalhekk irridu nagħmlu kull sforz possibbli biex niġġieldu u nissieltu kontra l-ebola fl-oriġini tagħha. Issa rridu nagħmluh b'mod l-aktar aggressiv li nistgħu. L-aħħar punt tiegħi huwa fuq koordinazzjoni jiena ma stajċ naqbel iżjed magħkom il-kor illi l-koordinamenti salva il-ħajiet. Bħalissa għanna mekanizmu ta' koordinazzjoni qawwi ħafna minn Nazzjonijiet eh, Uniti minn Dr. Nabarro illi hu kapaċi simu ħafna u permezz tal-ħu. Imma rridu nikkoordinaw ukoll il-kontribuzzjoni tagħna wkoll għax 28 stat membru kif ukoll il-Kummissjoni jekk aħna l-koll nipruvaw nejnu b'mod individwali, aħna qed inpoġġu pressjoni mhux juża fuq dawk li fil-fatt qed jieħdu azzjoni li salva l-ħajjiet illum. Jina gburija ngħid naf li qed nitkellem ħafna, qed nitkellem dan din l-aħħar sentenza tiegħi. Kuntenta qed nara li Is-sena l-oħra bil-appoġġ tagħkom aħna aħna ħloqna ċentru ta' emerġenza li jgħin biex l-Ewropa kollha kemmi tkun tista' eh, taħdem flimkien. Grazzi ħafna fidej issa l-kelma l-Kunsil l-Onorevo della Villa. Grazzi sul President, onorevoli membri. Nishtiq nassikurakom li l-Kunsil ħajkompli jitratta l-Ebola bħala waħda mill-ikbar prioritajiet li għanna fi xogħol futur tagħna u nixtieq ringrazzja l-Kummissjoni u l-Kummissarju Orgiva għax-xogħol li twetta u anki għacċarezza li permezz tiegħu anka fit-tweġibiet eh, irrepetit l-impenn tagħha u tal-Kummissjoni Umbat fuq il-lat operativ rridu nibqgħu konsistenti u natu għajnuna medicinali anka permess ta' starijiet u laboratorji e, bżonijiet oħra sanitarja qed isiru problema kbira wkoll minħabba li waqfu li fi Sierra Leone u posti ieħor waqfu il-possibilitajiet e, mediċi kollha daw il-fatti kollha jistgħu joħolqu nuqqas ta' stabilta li jistgħu jgħinu lill-ebola biex tinfirex iżjed mal-ajr irridu nirrigwardaw dan jirrigwardak il-pajjiżi kollha tal-Afrika il-ġimgħa d-dieħla fl-24 ta' Settembru waqt waqt il-laqgħa ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti is-Segretarju Ġenerali tal-ONU ħaj jiddiskutu eh, u jikkoordinaw it-tweġiba ulterjuri għall kriżi Irridu natu kwadru ta' tweġibiet għal il-funzjonalità tal-Unjoni Ewropea kontra il-minaccia u t-teddida tal-ebola. Is-servizzi sanitarji tal-Stati membri tal-Unjoni Ewropea huma marfa sew fuq il-possibilità ta' wasla ta' pazjenti affettwati mill-ebola u namlu kollox biex aħna nipreparaw għal din. Anka jekk palissa riskju li aħna niltaqgħu ma' din il-marda għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea huwa konsidrat bħala baxx ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna, qed il-President, issa il diskussjoni magħluqa. Issa qabel ma ngħaddi għad-diskussjoni li jmiss nixtieq nagħlaq il-kwistjoni tal-proċess verbali. Iċan kompli bil-Franċiż jiena tlabt il-servizz biex jara fuq l-implementazzjoni tal-emendi, eh, eh, l-emendi tal-regoli, regola 192, 192